xieħ aħna tkellimna ċar anki fuq il-kwistjoni tal-Greċja. Muċa grazie. Grazzi ħafna. Mela issa nalqu dan id-dibattitu u nivvutaw għada. U issa nistaw naddu għal punt limis fuq l-agenda tal-lum li huwa il-rapport ta' Sinjura Pitikainen fuq il-Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju u Fondi ta' Imprenditorija Soċjali Ewropej. Sinjura Pitikainen, ek joġbok. l-ekonomija Ewropea tiddependi ħafna fuq il-sistema bankarja u din hija problema kbira għal kumpaniji żgħar u medja għaliex ma jkollhomx aċċess għal biżejjed finanzjament. Il-finanzjament għalihom huwa problema kbira. Għalhekk aħna għandna bżonn li insibu mezzi innovattivi ta' kif nistaw eh, insibu per eżempju nisimgħu l li għandhom l-SMEs imma anki proġetti akbar ukoll Aħna għanna bżon iktar kapital ta' riskju fissu internu għanna bżon iktar kapital ta' riskju iva. Imma imma is Ewropew huwa għafermi iċken minn dak li għandhom fl-Istati Uniti u dan huwa organizzat fuq, li, fuq livell nazzjonali li jumbat jillimita l-abilità illi dana jikber u jiżviluppa. U dan huwa importanti ħafna fuq sma' pal eh, li għandhom xaqsmu ma' idejat għan negozju, eccetera, anki l-ambjent interessanti biex wieħed jara x'qed jiġri fl-Iżrael u fl-Asja anki meta l-kapitali sib l-ideja tajba il-kumpanija l-iktar adattata l startups għandhom bżon finanzjament addizzjonali sabiex ikunu jistaw jikbru pass maġġel. ħafna drabi dak li jiġri huwa li l-kumpaniji m'għandhomx idejat u xorta waħda ma jkollhomx finanzjament Umbat imorru barra mill-Europa biex jiksbuħ għalhekk l-Unjoni Ewropea id-deċidiet biex timxi il-qoddim bil-EU eh, e Vega illi jistabilixxi il-regoli għal din is-sistema Ewropea tal-kapital ta' riskju. Però f'April tal-2016 biss madwar 70 proġett kien hemm applikazzjoni għalihom u naħseb illi rridu nindirizzaw il-problemi li hemm fis-sistema sabiex intejbuha. Maksuja. Tai teknisiä esteitä marki. Hemm eh, problemi bħal pereżempju il reġistrar tal-kumpanija, il reġistrar ta' proġett, ħafna problemi u ostakoli biex wet ikollu aċċess għal fondi ġifieri l-affarijiet mhumiex qegħdin jaħdmu kif suppost. Jista, anzi, jgħat il-kas li l-affarijiet mixjien bil-kontlarju. Unbat hemm il-problema ta' dejn tal-SMEs, aħna rridu li vejka taħdem aħjar u eh, mal li ju veka u li ju sef eh, dana jiprovdi għal follow-up funding jiġifiri jem eh, il-possibilità illi l-affarijiet isiru iktar faċli għal eh, l-SMEs jiksbu il-finanzjament dina dawna proposti wisajn illi se zidu l-disponibilità ta' kapital ta' riskju fl-Europa Dana se jittira u kol ħafna investituri istituzzjonali kbar, pero hemm problemi ta' tassazzjoni nazzjonali li mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea ma naħseb illi bil-pass il-pass nistgħu nimxu l qudiem sabiex dawn il-prinċipji jsiru realtà u Niskuraw illi l-fondi kollha jkunu trattati eżattament bl-istess mod madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna eh, il-Kummissarju Vella. Grazzi ħafna, President Onorevoli mm. Membri il-vot ta'kom se jkun pass importanti biex aħna nifinalizzaw parti oħra tal-Unjoni tas-swieq tal-Kapital, regoli riveduti għal EU Veka u anki għal EU SEF. Il-kapital ta' riskju huwa għajn importanti ta' finanzjament għal negozji li għadhom jibdew li kunu qed jispandu billi aħna niprovdu finanzjament u appoġġ il-kapital ta' riskju jipprovdi appoġġ importanti li forsi eh, atturi finanzjarji oħrajn ma jistgħux jipprovdu bħalissa l-Ewropa għadha lura s-swieq l-oħrajn dan il-rigward il il-ju veka u ma ftit u ma konċentrati fi ftit stati membri u ma tanċu ma gbar regolamenti oriġinali il kellom il-ħsib li indirizzaw dan il-nuqqas billi joħol u swi li kunu iktar integrati u iktar b'saħħithom permezz ta' tikketti Ewropej EU veka u EU kienu mezzi sabiex il-fondi li kwalifikaw kun jistaw jiġu kummerċjalizzati faċilment madwar l-Unjoni Ewropea. Iju e veka nixxiet ftit kien hemm madwar 126 eh, fondi ta' EU veka li ġew notifikati x-xar li għadda ma dana xorta mhux biżejjed sabiex niffaċċaw l-isfida tal-finanzjament tal-EUSF il-progress kien ftit li xejn u kien hemm biss seba' fondi li ġew notifikati sissa. Taħt dan il-proġett ta' CMU, il-Kommissjoni Ewropea, għamlet il-revizjoni tal-EU Veka u l-EU Sef il-regolamenti f'dan il-rigward priorità sabiex dawn isiru verament vetturi effettivi għal kapital ta' riskju u uh, uh, fondi ta' imprenditorija soċjali. Aħna għazilna tlet mezzi biex intejbu u inwessa il-firxa ta' dawn il-fondi. L-ewwel net estendejna l-firxa ta' managers eligibli li jistaw jikommerċalizzaw u jiġestixxu dawn il-fondi biex inkludu anki ġesturi tal-fondi l-kbar, jiġifieri dawk li għandhom assi taħt il-ġestjoni ta' iktar minn 500 miljun euro. Dawn il-managers jistaw jipprovdu ekonomiji ta' skala u bekk jaddu il-benefiċċji lill-investituri. It-tieni, aħna espandejna l-abilità tal-fondi EU veka biex investu fil-midcaps iż-żar u kumpaniji żar u medji ikkwotati fil-swieq ta' tkabbir tal-SMEs. Dana għandu eh, jikabbar il-possibilitajiet offruti mill-fondi EU veka u jagħmlu iktar attraenti għall-investituri. It-tielet, aħna naqqasna l-ispejjeż billi b'mod espliċitu projbejna l-miżati imposti mill-autoritajiet tal-istati membri fejn ma ssir ebda attività supervizorja semplifikajna l-proċessi ta' reġistrazzjoni. Ir-regoli ġodda għal fondi EU veka huma parti minn sensiela ta' miżuri li qegħdin proponu sabiex nappoġġaw l-innovazzjoni billi insaħħu is-swieq Ewropej tal-kapital tar riskju permezz tal-proċess leġislattiv il-leġislaturi u rew impenn ċar biex jiżviluppaw ir-regoli u jilħqu l-kompromessi meħtieġa. It-test ta' ħari jipprovdu ċertezza u sempliċità dwar ir-rekwiżiti dwar il-level ta' fondi propri li rritu kollom il-managers. Il-leġislaturi ħadu kol passi prattiċi biex jiċċaraw u jisaxħu r-wol tal-ezma biex jizguraw li kunem prassi eh, konsistenti u konverġenti bejn l-autoritajiet nazjonali kompetenti madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni tilqa dawn il-bidliet illi se jkomplu jagħtu saħħa ġdida t tikketti EU veka u EU sef. Kollegi, sinjuri, billi tapprovaw il-ftejjin politiku, intom se tresqu l-Ewropa pass eqreb lejn ekonomija innovattiva li tikber malar billi tneħħu l-ostakoli illi bħalissa qegħdin ixekklu l-investiment tal-kapital eh, ta' riskju u soċjali. Aħna l-darbohra nixtiequ nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew u r rapporter is-Sinjura Petikajnen il-Shadow Rapporteurs u anki Sur Gualtieri għall-isforzi tagħhom waqt il-negozjati ta' trilogu. Grazzi, grazzi President. Muċa gracias, signor comisario. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, Sur Stoloja. mes, domnule Presidente, un punkt sla. Grazzi, President. Djufija li għandhom is-swieq tal-kapital fl-Unjoni Ewropea hija propju il noqqas ta' fondi ta' kapital ta' riskju ġenwini. Din hija l-ikbar differenza kwalitattiva bejn il-swieq tal-kapital Ewropej u dawk li għandhom fl-Istati Uniti fejn dawn il-fondi jiffinanzjaw l-startups li ikunu għedin jaħdmu fuq proġetti innovativi. Għalek jena nilqa' il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea u anki il-ftejim illi intlaħa bejn il-rapporteru da kolla li ħadmu fuq eh, dan il-proġett għaliex permezz ta' dawn il-miżuri aħna nistaw intejbu il-kondizjonijiet għal in u il-tħaddim ta' dawn il-fondi u niftħu kol il-possibilità li nifinanzjaw il-startups u il-kumpaniji żaru medji. Aħna nistgħu wkoll insaħħu r wol ta' leżma l-Awtorità Ewropea tat-titli u tas-swieq. Għalhekk jiena se nivvota favur din il-proposta. Grazzi ħafna. Is-Sur Kozzolino. Iva, revizjoni tal-fondi EU Veka u Jusef e għanda effett pozittiv sabiex tħaffef il-kabbir ekonomiku joħolqu iktar impjiegi stabbli u ġodda u u kondizzjonijiet iktar favorevoli għall-investiment, il-fondi tal-kapital tal-riskju u, u jifinanzjaw kumpaniji kompetittivi, innovattivi u kompetittivi anki fuq ix-xena eh, internazzjonali u joħolqu wkoll ħafna impjiegi jiena naf b'ħafna minn daw il-każijiet il mod partikolari fl-Italja ta' kumpaniji li jużaw dawn il-fondi u Eh, għamlu xogħol verament eccellenti. Issa, eh, merba dimensjoniet l-ewwel net stendejna il-firxa ta' dawk li jistaw jużaw dawn l-istrumenti inkludejna il-managers illi huma akbar. Bekk għandna nistgħu noħol ekonomija tal-iskala għal dawn l-investimenti u u aħna naqasna u koll l-spejjes regolamentari li jeżistu bħalissa. tieni ħaġa għazla li għamilna li għamilna dawn il-fondi verament Ewropej, jiġifieri aħna riformajna il-proċeduri ta' reġistrazzjoni, supervizjoni bejn l-Stati membri kollha permezz ta' rwol ta', ta koordinazzjoni akbar tal-ezma, tilet net, il-fondi huma aktar siguri u zgurajna li għandhom iktar garanzija fuq il-kwalità u l-ġestjoni tal-fondi u fl-aħħar net hemm eh, l-obbligu tal-reporting għall josef sabiex jiddeskrivu kif ir-riski ambjentali u klimatiċi huma meqjusa fil-mod eh, kif qed isir l-investiment. Naħseb illi il-koll għanna biex nkunu sodisfatti biex xogħol li għamilna għaliex permezz ta' dan ir-regolament il-ġdid aħna qegħdin inħedġu imprenditorija soċjali li tkun avvanzata teknoloġikament edin natu iktar saħħa l-investimenti pubbliċi u privati edin noħolqu finanzjament li se jaqdi l-ekonomija reali u iktar eh, fl-aħħar net edin ħarsu u koll il-posti il ta' xogħol u naħseb dan huwa riżultat eċċellenti grazzi għax xogħol li għamilna flimkien. Grazie, signor Papadimulis. Grazzi, l-Onorevoli Papadimulis. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna rridu insaħħu il-miżuri supervizorji huwa importanti illi ikunaw iktar innovazzjoni fl-Ewropa. U il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni ma kienieċ tmur lil-lin biżejjed u s-Sinjura Petikajnen tejbita imma bżonn illi inħaffu il-pass għaliex id-distak bejn l-appoċ l kumpaniji ġodda fl-Europa u f'nadi oħra għadu kbir wis. Għalek aħna irridu nejnu l-SMEs ferm aktar, irridu innaqsu l-spejjeż tal-burokrazija, irridu niffaċilitaw l-aċċess għal finanzjament għal nies li għandhom ideja tajbin imma m'għandhomx flus biex implementawhom. U rridu nagħmlu iktar pereżempju fil-Greċja eh, għatu rridu n-nies kollom il-possibilità li jfittxu l-finanzjament barra minn pajjiżhom jekk ma jistgħux jisibu hemmhekk. Onorevoli Papadimoulis, għandek eh, blue card minn għant sur Coben, taċċetta? L-Onorevoli Coben, grazzi sur Papadimoulis. Inti ma taqbilx miegħi li l-gvernijiet kienu li huma inkompetenti mhumiex l-aħjar nies ewrokratiċi li ma jafu xejn dwar in-negozju u imprenditorija għalfej jindaħlu fis-swieq tal-kapital fil-borża u affarijiet bħal da, żgur li l-kapitaliżmu għall aħjar mod ta' kif nistiżgura li l-negozji żgħar jikbru. Jiena inni fin-negozju għal 30 sena u dina nara li meta jkun hemm pjan tajjeb, proġett tajjeb, eh, ikun hemm dejjem xi ħadd li jrid jinvesti fih. Allura għalfejn qegħdin naħlu l-flus tal-kontribwenti eh, illi dan huma flus illi għandu joħroġ mill minn bnadi oħrajn. Eddana għedin naħlu il-flus tal-kontribwenti ta' taxxa. Sur Coben, inti ma temmenx li l-Unjoni Ewropea hija idea tajba għal daqstant laqas minn tista' taħseb illi loti ta' assistenza lil kumpaniji żgħar Ewropej eh, hija idea tajba. Inti tippreferi ġungla kapitalista minn regoli għalhekk jiena ma nistax naqbel miegħek forsi għandek raġun dwar f'dak li għat dwar il-gvern ta' pajjiżek, imma fil kasti tiegħi u ta' pajjiżi żgur li le. Sur Kommissarju nittama li se tagħti każ dak li se ngħid jiena għaliex l-ewwel nett ikolli ngħid li aħna għandna dubji serji dwar il-ħtieġa li qed tajt semmi l-Kummissjoni li tiv li ikunu il-swieq finanzjarji li finanzjaw il-kumpaniji Ewropej u dana għaskampitu tal-kompetitività tal-Banek Ewropej, revizjoni tal-regolament tal-fondi EU eh, e Veka u EU SEF adottat erba snin ilu eh, għadu eh, prematura l irridu natu ċans sabiex dawn jaqbdu sew pal mamlu jusitz qabel imma aħna qed raw naraw li l-Kummissjoni tħoss li l-fondi taħt il-UVK u USF u mażar wis issa fuq il-kapital tar riskju l-ġestjoni ta' ħafna proġetti żgħar e jirnexja li xi żgħir huwa sabiħ għada e, nkunu nafu eżattament il-kondizzjonijiet ekonomiċi u soċjali e, lokali huma prekondizzjoni għas suċċess tal-investiment għal dawn il-managers transkonfinali huma inqas effiċjenti differenti mill dawk li huma lokali. Maħna għanna tħassib ieħor din il-modifika tar regolament se jkollha possibilità illi tagħti eh, l-etiketta EU veka l hedge funds. Jiġifieri dak li morru kontra il-direttiva AIFM din dan l-iżvilupp mir-regolament tal-2013 il-fondi ta' kapital ta' riskju se jkunu marqa f'ħafna strateġiji ta' ġestjoni alternattiva transnazzjonali. Aħna nibżaw ukoll li fih dan il-dan il-ġestjonarji il-differenza bejn il-linji ta' investiment differenzi Eh, mis se tkun irrispettata. Għalhekk għal dan ir-raġunijiet minkejja illi aħna naqblu mal-prinċipju tal-iżvilupp tal-kapital ta' riskju se nivvotaw kontra dan it-test. Signor Mono. Sur Mono. Azul del signor Cover, l azzetta Signor Cover. Għandek blue card minn għat sur Coben taċċetta? Jaċċetta. Grazzi ħafna, Sur Mono. Kemm inti tħuli taċċetta l-mistoqsija tiegħi? Issa, jiena nixtieq nistaqsik din il-mistoqsija. Jiena naħseb illi dan il-kapital se jingħata lil ftit kumpaniji ma nafx fejn, Jiena qatt ma smajt li kien hemm xi kumpaniji fil-Renju Unit illi ħadu flus bħal dan forsi għandkom fi Franza ma żgur illi wieħed jagħti flus il xi mill-kumpaniji mhux oħrajn illi jkunu sabu l-flus huma. Eh, ah, kif tizdin tista' tkun ħaġa tajba? zgur li dawn in-nies eh, issa se joħonqu lil dawk il-kumpaniji li waħedhom stinkaw biex isibu l-flus fis-swieq indipendenti. Din hija ħażina ħafna. U din hija raġuni għalfejn l-Unjoni Ewropea qiegħda tfalli, għalfejn il-Greċja qiegħda arkubteja. U naf li l-Sur Mono jaqbel miegħi li s-soċjaliżmu fil-Franza eh, eret l-ispirtu ta' imprenditorija Franċiż. Jiena ma rridx li Renju Uniti eret u laqas Franza taqbel miegħi Sur Mono. Infakkarkom illi għal-mistoqsijiet għandkom 30 sekonda mhux iktar. Sur Mono. Iva, Sur Coben, Jena naħseb li f'termini politiċi u ekonomiċi naqblu aħna konservativi, liberali eh, u għalek fi Franza aħna ma naqblux ma soċjalizmu, l-komunizmu u l-forum kollha ta' estremizmu ekonomiku. Aħna sempliċement favuri kapitalizmu U ovvjament aħna naqblu mal-kapital ta' riskju għaliex ir-riskju ikun eh, premjat mill-prestazzjoni dak li ma nifmux aħna li qabel ma kienet teżisti eh, kien hemm il-swieq tal-kapitali ta' riskju biex jifinanzjaw kumpanji innovattivi l-startups eċetera. U il-pajizi ma stennewx l-Unjoni Ewropea biex jieħdu azzjoni u jinvestu dak biss rit ngħid għaliex din etiketta mhix xi ħaġa neċessarjament tajba għalhekk aħna se nastienu.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 y con proyectos para impulsar u bi proġetti biex eh, nisprunaw talba interna biex eh, ikun hemm attività ekonomika u swieq naħsbu dan huwa wieħed mill-affarijiet l-iktar importanti sabiex eh, nisprunaw l-laqda ta' l-Unjoni tal-Swieq tal-Kapitali. Ħdimna ħafna f'dawn l-aħħar snin Avanzajna fuq il-regolament il-ġdid fuq il-fondi humanitarji biex nifaċilitaw il-ġestjoni tal-prospetti u anki il-ħakna ftejn fit trilogu biex ikun hemm titolizzazzjoni standard fl-Unjoni Ewropea kollha U il-regolament li qed nitkellmu fuq llum li se nivvotaw fuq għada jimxi fl-istess direzzjoni biex jiffaċilita u jgħinna biex inħolloq dan is-suq intern ta' kapitali permezz tal-faċilitazzjoni nagħmluha iktar faċli biex inħolqu fondi ta' kapital ta' riskju u fondi ta' imprenditorja soċjali proposta tajba, proposta li aħna bħala grupp ħdimna ħafna fuqha biex nagħmlu avvanzi, avvanzi fil-supervizjoni, il-kontroll tal-ezma, faċilità tal-investiment tal-, -investiment, tal minoritarji biex ikun hemm analiżi wkoll tal-ambjent u ta' dan il-proġetti imprenditorjali sabiex jgħinuna biex eh, nirrispettaw il-ftehim ta' Pariġi u naħseb li ħadna deċiżjoni tajbin issa lil lin minn dak kollu li aħna minna kif eh, kien qed jgħid il-kollega Papadimoli sad baqa' ħafna sira għaliex il-kumpaniji żgħar għad għandhom ħafna sfidi qudiemhom biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fis-suq waħdini u ħafna problemi amministrattivi, problemi regolatorji li rridu nindirizzawhom u parti minn dan il-din ir-riforma għandha tkun indirizzata lil kumpaniji medji li diġà jipparteċipaw fis-swieq tal-kapitali u kif qalet il-Kummissjoni rridu naraw kif nistgħu ntejbu l-finanzjament tal-kumpaniji żgħar u mhux biss dawk ta' daqs medju. Bardzo dziękuję panie pośle, mam zaszczyt wprowadzić. Grazie ħafna. Huwa ta' pjaċir issa nipresjedi il-dibattitu tal-Parlament illum u nista' ngħaddi il mikrofonu bekk lil Gerolf Alemans għall-INF għal-minuta. Kollegi, aħna smajna l-lum stess mill-fom Jean-Claude Juncker illi l-proċess tal-Fondi Ewropej ta' Kapitali ta' Riskju ħa jiġi maġġel. Il-Brexit ma semmejniex però fil-diskors il-valur tas-suq tas-siti wieħed mill-atturi prinċipali tas-suq għawa ta' sfida enormi għas-suq kapitali għalina. Dan il-pjan ta' sew ambizzjuż huwa essenzjali għalina. L-ezma għandu rwol iżda ma l-istati membri li jridu jieħdu tmexxija għal ħolqien ta' dawn il-fondi għal l-imprenditorija soċjali. Għana najdu u nitaf id-diversità u fil-qasam ekonomiku wkoll għandu jgħod dan. Grazzi. Naddu issa l-mikrofonu l-Onorevoli Sant il-proposti ta' qoddimna din jipprovaw jagħmlu sajja pal problema tan-nies ta' ekwità u finanzjament kapitali fl-espansjoni tal-kumpaniji nix il-kultura opportuniti għal finanzjament li jiġu mobilizzati minn intermedjarji u OTCs. It-ħeġġiġ ta' din is-sistema jagħmel sens iżda d-diffikultajiet ma jistgħux jintnesew il-persuni li huma fuq ta' għoddim bil-intermedjazzjoni, regolamentazzjoni u l-imprenditorja għandhom ikunu ta' kwalità għolja jridu jkunu innovattivi, flessibbli u barfinoli tal-kondizzjonijiet operattivi fuq il-post. Rwol ta' supervizjoni msaħħa għall-eżma huwa mixtieq iżda regolamentazzjoni effettiva għandha tibqa mhux invaziva, l startup sajfuka fuq l-trattament digitali u l-proġetti online. Għandha tingħata attenzjoni l-inċentivi għat ħeġġiġ ta' proġetti bħall-inġenjerija elettronika u teknoloġija. Proġetti miż-żgħażagħ għandhom jingħataw priorità u irbit għandu jsir bejn l-istrutturi tal- venture capitalists u l-istituti tekniċi Il-programmi soċjali għal reġuni periferiċi u tal-Ugżejjer għandhom jużaw il-potenzjal għall-imprizi żgħar illi huwa makkas mill-ispejjeż involuti għolja f'daw ir-reġuni. Grazzi ħafna. Is-Sur Franzulika għal minuta. Grazzi ħafna President. Minkejja illi huma mejusa bħala fil-qalba tal-politika il-fondi imprenditorjali, il-fondi soċjali fil-fatt huma iffukati fi ftit stati membri għal dastant jiena nixtieq nilqa mhux biss ir-riformi li kien hemm prodotti fir-rapport rapport li jisħaf u miżuri li għandhom il-mira li jistimulaw il- dan it-tip ta' suq ta' investiment għal suq Ewropew integrat b'aċċess tal finanzjamenti u l-kapital għal kumpaniji ta' daqsijiet kollha fl-istati membri kollha. Min-naħar waħda jiena nappoġġa l-proposta għat tnaqqis tal-limitu tal-European Venture Capital Funds għal 50.000 euro. Leġ dan iżid l-aċċess għal finanzjament u jwessam l-ispettru ta' possibilitajiet ta' investiment minnaħa l-oħra. Sorverjanza għala fuq l-Vet Unjoni Ewropea permezz ta' tisħiħ ta' rwol ta' supervizorju fl-awtoritajiet ta' sos se jevita teħej ta' risku ċessi fuq l-istabilta' fis-swieq. Ħaj faċilita wkoll operazzjoni transkonfinali. Grazzi ħafna. mesk tom. Grazzi. L-Sur Franzulika. Ngħaddu issa l-proċedura catch the eye. Is-Sur Caputo l-ewwel, grazzi President. Fil-qasam ta' strateġija komplessiva u itwal tal-Swi Ewropej fid-dawl mal-Unjoni ta' Suq Kapitali l-Unjoni Ewropea impenjata biex tappoġġa il-fondi ta' investimenti alternattivi b'attenzjoni partikolari l venture capital u l imprenditerija soċjali. Il-venture capital li jagħti investiment differenti għal startups huwa possibilità għal l-imprizi żaru żgħażagħ Id-dejta tal-2015 u 16 huwa ta' tħeġġiġ iżda nisqu li fl-ewwel sentejn tal-applikazzjoni tar-regolament għabbażi ta' data ta' Invest Europe il-25% tal-Venture Capital Ewropew inġabar barra l-istat membru ta' oriġini. Il-proposta tagħmel pass il qudiem minkejja professjoni tal-istati membru twessih tan numru ta' imprizi fejn tista' investi. B'titjib ta' fluss ta' investimenti alternattivi u bevitar ta' telf um, ta' dastant imprizi. Grazie, tanta onorevole. Grazie l-onorevoli Caputo. Is-sur Notis Marjas, jekk joġbu. Dziękuję bardzo, kirja proedre. Grazie, President. Il-banek ma batewx minnaħat tal-krizi ekonomika għandhom il-flus iżda ma jgħidux jagħtuhom lill-startups biex jippermettuhom jiżviluppaw għall-istant ikollhom ifsibu flejes minn band oħra. Ħalli bżonn nifaċilitaw din it-tfittxija permezz tal-venture capital sabiex nappoġġaw l-startups fl-istati membri kollha b'mod partikolari pajjiż il-Greċja nixtieq nisħaq lill-Bank tal-Greċja illi jikkonsidra l-quantitative easing kellu 42 miljun euro illi jrid jonfoq u ma rnexxilux jgħaddi dawn il-flejjes lill ups prefera jixtri bonds minflok flok jappoġġaw l-imprizi żgħar u medji li dastant jeħtieġu finanzjament sabiex ikun hemm sa fl-aħħar xi tkabbir fil-Greċja li ntlaqet dastant ħażin mill-politika ta' austerità ta' trojka fejn għandna miljun qiegħda. Grazzi. Mela bekk wasanna għal konklużjoni tal-proċedura catch DI nitlob issa lill-Kummissarju Vella biex jitkellem fisam il-Kummissjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, grazzi ta' dan ibattitu ta' stant interessanti u l-kommenti ta' appoċ illi oġrubkom għamlu. Palma semmejt il-Kommissjoni trattat dan il-fajl burġenza bħala parti mill-binja tal-Unjoni tas Swir Kapitali. Aħna grati illi permezz tal-approċċ kostruttiv tagħkom fuq dan il-fajl jidher illi ħanibqaw nagħmlu progress maġeb. dawn ir-riformi għal rivitalizzazzjoni tal-Juvega u l-Juvesaf edin nerġgħu nelbu wieħed mixkiel u ħaniprovdu sors ta' finanzjament tal appoġġ tal-, -tal l-imprizi innovattivi tagħna dan huwa pass lejn l-ekonomija tal-ġejjieni. Huwa pass f'direzzjoni tajba. Nixin nirringrazzja għal darbohra lill parlament Ewropew il-rapporters li għapitikajner xudu rapporters u sur Gualtieri għal ħidma tagħhom. Grazzi. Commissioner, time for our uh, rapporteur. Grazzi Kommissarju, grazzi l-Rapporter, il-Sinjura Pitikajna nissa żewġ minuti. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal kooperazzjoni tajba u kostruttiva li kellna tul il-proċess nittama illi tibqgħu tafsu fuq dan. Però nixtieq ngħaddi żewġ messaġġi oħra l-ewwel net illi hemm żewġ passi oħra li hu vega il-possibilità tal-investiment u flessibiltajiet oħra illi għandna nevalwaw l-qoddim meta jkun wasal il-waqt ta' reviżjoni x'inhu li żiet importanti. Issa ħajkun hemm riviżjoni ta' eżma minnaħa tal-Kummissjoni li tama illi tieħdu l-passi meħtieġa biex tiżguraw trattament trasparenti u pan-Ewropew taħt l-auspiċi ta' eżma għal titjib u tisħiħ tar rwol ta' eżma li naħseb illi dan jista' iwassal għal swieq kapitali kapital effettivi u soqju veka fil-fatt din mhix biċċa faċli. Tilħaqa